fil-weekend Parigi saru sviluppi kbar ftejim li ntlaħaq dwar il-klima għall-ewwel darba għaliex il-pajjiżi kollha Eh, jarfu li rridu nibqaw taħt eh, ċerti limiti tal-temperatura dan huwa ftehim illi iħares il-qoddim u eh, il-fatt li il-pjaneta tagħna tkun waħda illi ma tagħmilx ħsara lill-klima u li aħna laqqas ma niproduċu gassijiet b'effett ta' serra aktar mill-li tiflaħ il-pjaneta tagħna. Issa nittama illi biex dan il-ftejim jiġi implementat iridu jinbidlu ħafna affarijiet anke fil-mod kif tiġi prodotta il- l-enerġija u kif tintuża. Eh, mekkanizmu sal inħoloq, mekkanizmu li sejdum ta' snin, un bat se nerġaw naraw eh, kif ikunu zviluppaw l-affarijiet minn għaw ħammes snin oħra, xi progress ikun sar, xi progress ikun għadu jrid isir, u l-Unjoni Ewropea trid internament u esternament rispetta nesprimi il-ringrazzjament tiegħi lil dawk kollha li zguraw u ħadmu sfiq biex eh, sar da kollu li jista' jkun sabiex din il-konferenza tirnexxi. Nirringrazzja lilkom ukoll għall appoġġ tagħkom naf li intom kelkom rwol importanti ħafna u li ħdimtu għatih ukoll. Jiena nixtieq nirringrazzja lill-Sinjura Ministru tal-Ambjent tal-Lussemburgu li bħala President eh, nominat tal-Kunsill kella rwol importanti ħafna xtaqdin. Il-Segretarju Ġenerali tal-Nazzjonijiet Uniti, Ban Ki-moon, il-kol kemm huma jistħoqilhom mill ringrazzjamenti tagħna il-Gvern Franċiż li ospita din il-konferenza u eh, organizza ukoll kiseb ħafna u nimmaġina li intom biltu miħaj meta jina dalodu l-affarijiet barranin Franċiż Laurence Fabius jena stedintu saħsitra biex jiġi għawnek biex ikellimna dwar il-rizultati li nkisbu waqt dik il-konferenza u għalli li jishtiq illi jiġi għawnek biex ikellem il-dan il-parlament fjannar dwar il-rizultati li nkisbu waqt il-konferenza ta' Parigi. L-Unjoni Ewropea kienet irrappreżentata minn delegazzjoni waħda f'waqt il-konferenza u aħna nixtiequ nirringrazzjaw minn hawnhekk il-membri ta' dik id-delegazzjoni. Il-minuti ta' test li ġie adottat fil-seduta ta' 2 ta' Deċembru qiegħed qudiemkom jekk m'hawnx kummenti dawn il-minuti huma adottati. Signuri, issa nixtieq